Jiena u nix ninformakom li skont artiklu 74 permezz tal-President tal-Kunsil ukoll regolament fuq il-return statistiċi rigward il-carriage of goods ġi firmat minnaħa tiegħi illum ukoll. Li hawnhekk qed tgħid li jekk diġà iffirmajti xina imma jiena dan la diġà iffirmajtu jgħid il-President.